li mis tarija tal-Konsil tal-Kommissjoni fuq miżuri tal-Unjoni Ewropea għal ġieda kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. L-ewwel kellim fissem il-Konsil il-Ministru Kalnina Luka Serċa. Għandek il-mikrofon. President, uh, dear members. Sur President, Aziz membri, grazzi tal-li jedin tatuni din l-opportunità biex nitkellem fuq il kustjoni tal-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Huwa ir-responsabilità tagħna li ċ-ċadini tagħna jkollhom garanzija ta' ġusti ta' soċjetà ġusta u sigura. Meta niġġieldu kriminalità u il-kriminalità organizzata u korruzzjoni jridu nużaw l-lodda kollha li għandna u naqblu s-sforzi tagħna l-koll flimkien biex ikollna approċċ koerenti għal din il-ġeda kontra kriminalità. L-evalwazzjoni ta' teddida tal-kriminalità organizzata mill-Europol rat illi 3600 grupp ta' komunità organizzata huma attivi fl-Unjoni Ewropea fl-2013. L-organizzazzjonijiet kriminali huma qed isiru dejjem aktar flessibbli u qegħdin komplu iwessaw l-attivitajiet tagħhom. U qed jorbtu l-attivitajiet tagħhom ma' eh, reati illi jam irrendu aktar flus bħal drogi, traffikar tal-bnedmin u l-esportazzjoni ta' zluppi teknoloġiċi permezz ta' mezzi kriminali dak il-flus li jamlu jidħlu fil-ekonomija. Iġifiri, dawn il-gruppi dejjem għandhom aktar saħħa illi jinfluenzaw is-swiq legali u anke il-proċessi istituzzjonali u politiċi fl-Unjoni Ewropea billi parteċipaw f'prassi korrotti. Il-Kunsill involva ruħu f'numru ta' inizjattivi li jindirizzaw din il-problema tal-kriminalità organizzataw u korruzzjoni u dawn inataw priorità politika. Onorevoli membri, miżura prinċipali hija il-ċiklu politiku tal-Unjoni Ewropea li ġatu tal-2010. Dan iċ-ċiklu jiżgura li kunem respons għal kriminalità internazzjonali li tkun serja ta' teddida serja permezz ta' kooperazzjoni bejn il- entitajiet ta' ta' liġi nazzjonali, istituzzjonijiet Ewropej u partijiet oħra relevanti. Il-Kunsill qabel għal numru ta' azzjonijiet li jimmiraw fost oħrajn iċ-ċiberkriminalità u li falsifikar dawn, dawn huma fost il-prioritajiet tagħna. Qed insiru reati ġodda bħal traffikar tal-annimali u ta' beni kulturali. Dawn ukoll ġew identifikati mill-Kunsill bħala oqsma li jeħtieġu attenzjoni. Dawn it-tip ta' reati ser ikunu monitorati mill-viċin mill-Europol li se hija mistennejta sottometti lill-Kunsill evalwazzjoni tal-kriminalità tal organizzata. Fit-tmim ta' Marzu 2015, il-Konsil jagħti importanza kbira lil dan ir-rapport kontra il-korruzzjoni li ħareġ l-ewwel darba mill-Kummissjoni fit-3 ta' frar 2014. Din hija għodda utli ħafna biex inkomplu nsaħħu l-isforzi tagħna u biex nipromovu standards kontra l-korruzzjoni madwar l-Ewropa kollha, għabbażi ta' approċċ aktar komprensiv. aħna nħossu li dan se jagħti aktar inċentivi l stat membri biex jiratifikaw u jimplementaw b'mod effettiv l-istrumenti ta' kontra l-korruzzjoni. il kubru tal-assi ġi rikonoxxut bħala punt importanti fil-ġlieda kontra il- kriminali tal-meta transkonfinali, dawn il-gruppi kriminali jistaw jamlu ħafna profitti permezz ta' dawn l-atti kriminali. U hemm qbilu kol li jekk inxeklu il-flussi finanzjari ta' grupp ta' grupp kriminali dan huwa mod effettiv kif nizguraw illi huma ma jemlux profit mill-reati kriminali tagħhom. Dak li ġeddu tattat fl-2014 mill-Konsilju l-Kommissjoni jagħti aktar opportunità biex jiġu konfiskati l-idħol li jsir mill-reati. Ma partikolari fejn ma jkunx jista' jsir arrest għaliex E, dik il-persuna tkun mardet jew tkun nexra toħroġ mill-kam tal-liġi. Dan jatina aktar poter għal konfiska anke minn partijiet terzi. Dan l-istrument huwa pass importanti l-qoddim biex niżguraw li il-kriminali ma jibqax ikollhom aċċess għall-assi li kunu ġejjin minn attività kriminali. Dan jikontribwixxi biex isaħħaħ ir-rispons tagħna għal dan dan it-tip ta' reati serji. Però matul il-negozjati sa kemm ġie adottat dan l-istrument, il-Kunsill u l-Parlament ħassew illi xortat fadal ħafna xisir f'dan il-qasam. Għalhekk flimkien mad-direttiva ġew adottati żewġ dikjarazzjonijiet fejn appellajna lill-Kummissjoni sabiex tikkonsidra l-possibilità li tista' tommetti aktar proposti f'dan ir-rigward. Il-Kunsill li jistenna wkoll l-inizjattivi tal-Kummissjoni f'dan is-suġġett. Fl-aħħar, ippermettuli nikkummenta fil-qosor dwar ir-reviżjoni tal-istrateġija tas-sigurtà interna. Dan se jkun din se tkun ta' importanza kbira l-Presidenza għaliex aħna nixtiequ nimxu mad-data ta' skadenza li stabilixxa l-Kunsill fejn kien hemm sejħa biex jisir din ir-reviżjoni sa nofs l-2015. F'Diċembru tas-sena l-oħra, il-Kunsill adotta konklużjonijiet illi inkluda il-tħassib it-ħassib tal-Konsil u anke prinċipji il-prinċipji essenzjali ta' din l-istrateġija imġedda. Wieħed minn dawn il-prinċipji huwa li din l-istrateġija imġedda tidentifika x'numa t-teddidiet u l-sfidi ġodda li għandna fis-snin li ġejjin fil-qasam tal-sigurtà interna. Il-Konsil is illi il-kriminalità serja organizzata fil-forum kollha tagħha hija waħda minn dawn it teddidiet Grazzi. Bardo ġinkuje, pani e, Ministru za. Grazzi tassew, signora ministru, tal-li tkallimt fisem il-Konsil. Issa nixtieq nilqa lil Kummissarju Dimitros Avramopoulos għal darboħra u nitolbu jitkellem fissem il-Kommissjoni. Jekk joġbok. Grazzi, Sur President. Onorevoli membri tal-Parlament, Grazzi tassew tal-li tatuni l-opportunità biex niprezenta l-politika tal-Kommissjoni ta' kif nistaw nġidru kriminalità organizzata u l-korruzzjoni madwar l-Unjoni Ewropea il dini għal riżoluzzjoni biex inġeddu il strategija ta' sigurtà interna u il-riżoluzzjoni li adottajna fil 3 ta' frar turi juri x'inhuma l-prioritet li nifokaw fuqhom biex inkomplu naqdu l-isforzi tagħna flimkien fis-snin li ġejjin billi nevitaw u niġġieldu il-din it-tip ta' kriminalità Bekk aħna bħal Unjoni Ewropea nkunu qed noħolqu Ewropa aktar sigura u ambjent iktar affidabli għal ċittadini u għan-negozji. Li wieħed prova jġielet li darjati jinfiltraw l-ekonomija jista' jgħin biex ikun hemm irkupru ekonomiku. Mod partikolari fil-korruzzjoni, iċ-ċittadini Ewropej huma imħazbin dwar il-korruzzjoni. Is-servej tal-Eurobarometru fl-2013 wera illi aktar minn nofs ċittadini Ewropej għalu illi l-korruzzjoni f'pajjiżhom żdiedet fit tliet snin preċedenti. Erba minn kull 10 kumpaniji Ewropej iħossu illi l-korruzzjoni hija ostaklu biex wieħed ikun jista' jinnegozja fis-suq intern. Jekk aħna nippruvaw nevitaw l-korruzzjoni u nippromovu l-integrità, dan għanna mnamlu aktar aktar bla priorità l-agenda tagħna. Il-rapport juri l-korruzzjoni kif inhi mifruxa f'pajjiż għal ieħor u kif il-korruzzjoni taffetwa l-istati membri kollha. Ir-rapport jidentifika oqsma li jeħtieġu aktar attenzjoni. U għalek importanti li naħdmu f'kooperazzjoni, nibnu l-kooperazzjoni fost l-Stati membri, fost l-istituzzjonijiet Ewropej u organizzazzjonijiet internazzjonali. Ir-rapport li jmiss kif tafu ser joħroġ fl-2000 u mistenni fl-2016. Ntlabna ninkludu f'dan ir-rapport evalwazzjoni indipendenti tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Aħna din it-talba sar nikkonsidrawha anke wara li nagħmlu dialogu mal-istituzzjonijiet Ewropej oħra. Il-Kummissjoni ħadet miżuri biex tkompli iżid it-trasparenza tagħha stess, illi hija meħtieġa biex wieħed jevita l-korruzzjoni. Nixtieq issa ngħaddi biex nitkellem fuq il-kriminalità organizzata dan dan u din hija xi ħaġa serja u jankluza anke fil-flavorazzjonijiet tal-Interpol. Il-3600 eh, grupp huma involuti fl-Unjoni Ewropea huma involuti f'numru ta' differenti, inkluż kriminalità ekonomika, korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, l-ċiberkriminalità u anke kriminalità ambjentali l-investimenti tagħhom qed isiru dejjem aktar transnazzjonali u għalhekk il-kriminalità organizzata tinfiltra l-ekonomija ta' pajjiżi oħra. Din il-leġiżlazzjoni għandha tiġi implementata bisħieħ. Anke f'deċiżjoni qafas tal-2008 biex U se toħroġ b'rapport implementazzjoni din is-sena. Id-direttiva li ġiet adottata s-sena l-oħra fuq li frizzar il-konfiska tal-assi huwa pass importanti l-qoddim. Fl-aħħar l-aħħar ftehim fuq ir-reba direttiva ta' kontra tal-flus hija ħadra pożittiva għaliex permetti li l-investigazzjonijiet jidentifikaw il-beneficjarji b'mod aktar faċli. Flimkien ma' leġizlazzjoni, il-Kommissjoni tippromuovi wkoll il-kooperazzjoni fost l-Istati membri u bejn bejnietom u anke l-Unjoni Ewropea u l-Interpol. Fost il-prioritajiet tal-Interpol għanna l-immigrazzjoni illegali, it-traffikar tal-bnedmin, il prioritajiet tal interpol għanna l immigrazzjoni illegali il traffikar tal bnedmin il il-prodotti falsifikati, il-frodi ta' taxxa, drogi sintetiċi, il-kokaina, l-eroina, ċiberkriminalità, eh, armi tan-nar u anke kriminalità organizzata relatata mill proprjetà Il-finanzjament isir permezz eh, kważi biljun jammonta, jammonta kważi biljun bejn 2014 u 2020. Dan ġi identifikat anke mill-Interpol bħala teddida li qed tkompli dejjem tikber. L-istrateġija Ewropea biex niġġieldu traffikar l-eċitu tal-armi ġi adottat fl-2013 il-Kummissjoni issa qed tevalwa l-possibilità illi tipproponi illi reati għandhom xaqsmu ma l-armi u anke li tagħmel verifika fuq ċert oqsma tal-armi tan-nar li jkun hemm aktar informazzjoni u il-prevenzjoni għandha tkun fil-qalba tal-ġlieda tagħna kontra kriminalità organizzata. Il-Kummissjoni tinvolvi dawk involuti u l-Organizzazzjoni Internazzjonali per eżempju għandna aġenda sħiħa mal-Istati Uniti rigward il-ġlida kontra il kriminata ċibernetika u l-abbuż sesswali fuq it-tfal. Mal-imsieħba tal-Ilvant qed niffuka fuq il-korruzzjoni. Il-ġlida kontra ċibra kriminalità hija priorità fil-strateġija attwali tas-sigurtà internali x'dan tħalli impatt fuq is-soċjetà tagħna. Dan iħalli impatt fuq l-ekonomija imma anke Rizkiet fundamentali fejn l-informazzjoni tal-impjegati u tal-konsumaturi u koll dan jiġu misruqa din informazzjoni. L-Unjoni Ewropea wieġbet permezz ta' ħolqien tal-ċentru tal-ċiberkriminalità fl-Ewropa u anke permezz ta', ta implementazzjoni kontra t it li tisiru fost l-istati membri. Dilla direttiva fuq Network Information Security għada tinkludi u koll dispozizjonijiet dwar ir incidenti ta' ċiberkriminalità li ġi rapportati lil entitajiet ta' liġi Imbagħad il-investigazzjoni kriminali jeħtieġu aċċess ta' malajr għall-informazzjoni u dan isir anke minn eh, kumpaniji privati ta' ġurisdizzjonijiet differenti f'postijiet differenti. Il-Kummissjoni lesta li taħdem mal-Istati membri biex tiżgura illi l-leġislazzjoni attwali fuq l-attakki ċibernetiċi. Imbagħad pagamenti ta' frodi kif ukoll l-abbuż sesswali fuq it-tfal u ngħidru dan jiġi implementat mal kemm jista' jkun il-Kummissjoni impenjata biex kun hemm kooperazzjoni għal ġlida kontra il-ċibra kriminalità din il-kooperazzjoni bdiet tindirizza wkoll l-sfidi ta' kif issir fuq ċertu kontenut illegali fuq l-internet anke fuq radikalizzazzjoni biex nikkonkludi nixtieq insemmi ix-xogħol tal-Kumitat Speċjali tal-Parlament fuq il-Kumitat Organizzata l-Korruzzjoni u l ħassil tal-flus matul leġiżlazzjoni preċedenti. Nittama li dan ser wassal għal kooperazzjoni ma'kom fis-snin fix-xhur snin li ġejjin. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Grazie tassew, Sur commissario. Issa ser nibdew mill-Onorevoli Holmajra minuta u nofs. Grazzi tassew, Sr. President, eh, Sur Kommissarju, rappresentant tal-Konsil, il-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata qed tiġi kritikata l-Unifjoni Ewropea naħseb illi il-kriminalità organizzata jew il-possibilità li wieħed ikun jista' jindirizza il-metodi li huma japplikaw hija xi ħaġa li jridu nikkunsidraw bil-miżuri li nieħdu u għalhekk irridu nagħmlu sforzi biex nindirizzaw il-kriminalità organizzata bil-lati kollha tagħha u bil-forma ġdida li għandha. Dan irridu dejjem nikkunsidrawhom Hemm ukoll numru differenti ta' reati fiħdan il-kriminalità organizzata, reati sessuali, abbuż sessuali fuq it-tfal. Dinja xi ħaġa li splodiet bażikament fuq l-internet u u sfortunatament n-numru ta' miżuri li xaqna nadottaw ma ma ġewx Eh, ma nizlux mod pozittiv ma numru minn ta' persuni f'din l-awla sfortunatament. ċertu reati anke dawk relatati ma l-internet ma speċjali dawn huma din huma biss dak li was u l-bidu li wasal ħafna reati oħra dan rridu dejjem nżommu f'moħħna u naħsbu bis-serjetà x'tib ta' strateġija ser nadottaw. Grazzi. Is-Sinjura Holmajer għandek talba ta' blue card taċċetta mela nofs minuta kjoġbok. Mikrofonu. Ah. Grazzi ta' din il-possibilità li qed tuni biex nitkellem jena Nishtiq nagħti daqqatit lis sinjura Olmeja għaliex ma kellix il-ħin illi issemmi l-fenomeni kollha semmit il-kriminalità u l-korruzzjoni tagħmel parti minna u jien għandi mistoqsija x'taħseb dwar is-sitwazzjoni fejn il-forma organizzata tal-korruzzjoni eh, tkun fil-gvernijiet stess tal-istati membri. Um, liebe Kollegi Korruption. Es ist Kollegi, Il-korruzzjoni hija parti minn daw it-tip tal-affarijiet hija kriminalità organizzata hija wkoll ir-rwol tal-politikant li jipprova jeradika din il-kwistjoni il-korruzzjoni u mhux li jidħol involvu ikun imdaħħal f'attivitajiet ta' korruzzjoni ovvjament u ovvjament m'hemmx mistoqsija, ovvjament m'hemmx dubju illi kull sforz irid isir, kull implementazzjoni trid issir biex nimminimizzaw u neliminaw il-korruzzjoni, però Iva nammetti li l-korruzzjoni hija mifruxa. Grazzi l-Onorevoli Katerina Kinici għal minuta nofs fisem l-SND. Grazzi, Signora President, Signora Komissar, grazzi l-rappresentant tal-Presidenza tal-Kunsill jina nishtiq qabel xi xejn daw indur l-apprezzament tiegħi għax-xogħol e, tal-Presidenza Taljan u anka x li sar ferm qabel imma jiddi li hu se li nagħmel dan il-ringrazzjament minħabba leġislazzjonijiet importanti ħafna bħal eżempju direttiva PIF u l-Prokura Ewropea li u l-Eurojust u riżultati oħra b'kellna bħal pereżempju ir rizoluzzjoni għandha xtaqsam ma' mafja u l-kriminalità. Anka e, leġislazzjoni kontra traffiku ta' bnedminu ta', ta ar armi u anka l-ġdida kontra il-kriminalità għanna il-rapport u koll li ġitart fuq il-qafas il-qafas fuq il-kriminalità organizzata li la ġej mill-2008 u miżuri ġodda f'dak li għandu xaqsam għal aggressjoni tal-patrimoni kriminali biex nistiden biex nirrepeti l-istedina biex ikon inizjattiva aktar importanti f'dak li għandu xasem ma' konfiska tal-affarijiet li jkunu enu fil-rejat u anka għal-kundanna u għallura aħna rritu natrezzaw ruħna anka tul il-leġlatura eh, ġrida sħiħa b'saħħitha kollha kontra din il-kriminalità bl-attività tal-Parlament. Grazzi ħafna. Mela, eh, Mr. Grazie ħafna, il-kellim li jmiss l-onorevoli eh, Gavroski. Grazzi, signora Cè. U għaftit artificiali nitkellmu fuq il-korruzzjoni u fl-istess ħin nitkellmu fuq eh, attivitajiet ta' natura kriminali b'mod ġenerali, korruzzjoni hija fenomenu totalment separat, huwa fenomenu tan-nies li qegħdin fis-seta, allura <laughs> jekk l istati jiffunzjona tajjeb, jekk l-istituzzjonijiet tal-istat jaħdmu tajjeb, allura żgur se jkollna eh, eh, il-korruzzjoni, il-tabib irrit ifejja illu nifsu kura ta' jibsu, ma allura aħna għanna rridu fiħdan dan istat membru dak li namlu huwa importanti u ħafna drabi għanna ma jkonix li trasparenza li għawata mill-mekanizmi daqseg bażiċi li ma jħallux għaddej il korruzzjoni fil-Polonja dejjem insibha diffiċli kif biex insib informazzjoni fuq fu, eh, min juża flus kba enormi mill-Unjoni Ewropea fuq fu ċertu riċerka inqata' tal mikrofonu Irridu nirrispettaw il-ħin f'dal-ħin tal-lejl tal il-President. Allura, il-kollim li jmissa minuta u nofs. Grazzi sul President. President, Armajn sena ilu aħna adottajna rapport speċjali fuq il-kriminalità organizzata u ta' lok għal ħafna diversi eh, rakkomandazzjonijiet fuq ċerti istituzzjonijiet, autoritajiet Ewropej u t-tisħiħ ta' Frontex u drittijiet tal-vittmi, etc. u skemi ta' protezzjoni. Issa, ed ndur ed indur fuq il-Kummissjoni il l-Presidenza tinsaqsikom kemm mort u l-lien biex tirrispettaw għal implementazzjoni u ta' daw il-rakkomandazzjoni ed intamlu għal dan it-trattat ta' Lisbona għamlita possibli għalina biex jikonna kooperazzjoni iktar aħjar bejn il-Pulizija u l-autoritajiet pubbliċi imma aħna rridu jkollna leġislazzjoni Ewropea biex bekk inkunu nistgħu nipproteġu nafusna kontra kriminalità organizzata bħal traffika ta' bnedmin. Dan jista' jsir fil dan il-Europol u l-Eurojust jew jew entitajiet oħra għana rridu natu l-lok u koll għal protezzjoni legali għal minorenni kull ma namlu biex nassiguraw li nsaxħu l-protezzjoni ta' ċittadini tagħna u fuq il-bazi tal-ħtieġa u l-proporzjonalità. Xejn mu iżjed importanti den dal jem meta din nejxu b'dak li ġara fi Franza nagħtu dan l-ikbar prioritajt priorità u issa l-onorevoli membru li jmiss fisem l-alte. Il-fat li għedin nitkanu fuq korruzzjoni u mux fuq dik korruzzjoni politika hija xi ħaġa li ġibtit li l-attenzjoni tiegħi u għalhekk aħna poġġejna dan f'dibattitu fuq kriminalità organizzata x'aħna ma jridux nitkellmu fuq korruzzjoni politika politika iċ-ċittadini minn fejn ġejja e, jitkellmu ħafna fuq din il-korruzzjoni politika, jitkellmu fuq 40 biljun dollaru fis-sena li huwa l-ammont li ġej minħabba korruzzjoni politika. Aħna din nitkellmu fuq ġestjoni ħażina ta' fondi, e, ħasil ta' flus ukoll ukoll nitkellmu wkoll fuq tipi differenti ħafna ta' forum fiskali ta' deals ta' natura korrotta illi ġej illi edin fuq eh, eh, eh, multinazzjonali li Sur Juncker jaf ħafna fuq dawn l-affarijiet qed jgħid il-kelliem. Allura dawn huma jieħdu ħafna forum u rridu nitkellmu dil dikjarazzjoni partikolari ma l-ġieċ ovvjament iffirmata mill-14 membru tal-Partit Popolari ta' dan il-Kamra. U issa l-kellim li jmiss. L-Onorevoli Jafur fisem il ħodur u l-Alleanza Hilsa Ewropea. Jista' jitkellem biex aħna nġildu b'mod effiċjenti kontra l-korruzzjoni għallek aħna ressaqna mistoqsija f'Diċembru ndirizzajnja l-Konsil Għanna bżon ta' strateġija globali kontra l-korruzzjoni biex niġbru flimkien ir-regolamenti differenti għanna bżon ta' sistema Ewropea biex nimplementaw din il-ġlieda u għanna bżon ukoll ta' prosekutur Ewropew biex jagħmel jikkontrolla l-isforzi tagħna jekk aħna ma neħdux inizjattiva l-Ewropa se tkompli tiddajjef u il-flus tal-fondi tal-koezjoni jispiċċaw fil-bwiet tal-oligarki u l-investituri mux għaw jafdawna u ek la il-ċittadini il fil-fiduċa tagħhom fl-Ewropa mhux se jkomplu jgawdu mill-fondi Ewropej. Grazzi. Grazie. Issa eh, fissem l-IFDD il-kellim li jmiss. Grazzi President, jina kontent u gburi fuq il-mistoqsija il-kwistjoni li nġillu kontra l-mafja u l-kriminalità organizzata ġibdet l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropea u anka tal-moviment tal-ħames ta' 5 Stelle u gruppi oħra. Jiena kont inkun iktar kontent kif kollegi mill-Italja tal-PD ikollhom jibdew jitkellmu fuq l-azzjoni tradizzjonali tagħhom fl-Italja u kienu jappoġġjawna jiena żgur minn dan għax il-mafja kriminalità organizzata huma kankri illi jiddistruġġu il-ħajja tal-politika u l-istrutturi fl-Ewropa u ħadd ma jkun jista' jist ħadd ma għandu jaħseb li mhix importanti dan. Qed nitkellem fuq l-idea tal-mistoqsija bil-fom kollox ġie interrott fl-2013 bl-adozzjoni tar-rapport mill-Kumitat mil Krim, issa nistgħu nixtiequ naraw dan ix-xogħol jerġa' jaħdem. Il-Kumitat talab biex ikollu mandat biex jaħdem fuq din il-kwistjoni u hemm il-kwistjoni wkoll fuq l-assoċjazzjoni ma' organizzazzjonijiet mafjużi li hija konsidrata bħala rejat u miżuri oħra bħal pereżempju il-konfiska biex nassiguraw u provi biex aħna nikkatturaw nies li rappreżentaw reati organizzata. Il-Kunsil qal li se jieħu sejjer ħajja jitkellem fuq is-suġġett ta' din ir-reati organizzati ma ma sar xejn bħala il-Kunsill ma tax każ ta' xogħol li sar mill-Kumitat Krim u dan huwa nuqqas kbir u dan ifisser li il-ġlieda kontra l-mafja għas hija priorità għas fiħsibhom biss u sal kellim li jmiss Eżis kollegi President, dwar iġlita tal-kriminalità organizzata u korruzzjoni kemm is-settur pubbliku f'kol dak privat, hemm e, qed ipoġġu għandhom ipoġġu l-post fil-post biex jaħdmu divers leġislazzjoni Ewropej. Jiena nixtieq infakkarkom fuq l-iskandlu Siemens fil-Greċja fej eluf u miljuni marru fil-bwiet ta' politikanti kien hemm il-dizastru totali, qed jgħid il-kellim. U s-sur Kristoforafus li kien eh, inkarigat minn il-kwistjoni kollha ħareġ liberat u kien hemm tlett EAWs li ħarġu fuq dik id-drijat partikolari imma l-Ġermanja ma, tatna l-lebda eh, wieħed minn dawn in-nies protetti minħabba biex jipproteġu interessi finanzjarji tagħhom kien hemm diversi nies li kienu mbroljuti fihom u daħlu ħafna fondi f'daw il-partit, allura sinjuri hemm direttivi, hemm leġislazzjoni Ewropea fil-post imma qegħdin poġġuha fil-prattika? Grazzi. U l-kellim li jmiss issa. Għal minuta u nafsu koll. Grazzi, s-sigurta internana tal-Unjoni Ewropea hija medda minħabba kriminalità organizzata u eh, eh, terrorizmu, ħasil ta' flus u korruzzjoni. Aħna nafu li terrorizmu jkun isib il-flus permezz ta' kriminalità organizzata u dawk l-organizzazzjoni wara dawn. Miljuni kbar ta' euro jintilfu kull sena minħabba daw ir-reati u flus maħmuġin, flus fodos ma jkunx konfiskati u jwaslu wkoll għal għal tnedija ta' retikolati ġodda ta' kriminalità organizzata dinija ġlied essenzjali di tal-kriminalità organizzata. Nixtin fakkarkom fuq direttiva dwar il-konfiska u konfiska stiza minn parti terza u l-applikazzjoni ta' din direttiva f'kull stat membru hija essenzjali u għandha tiġi applikata b'mod eżatt biex għandna jkollna kooperazzjoni fost stati membri fl-istess ħin jiena nisħaq fuq il-Kummissjoni biex toħroġ e, eh, bi studju illi kien wieħed li kienu għedu li fejn il-flus li jiġu minn intraprizi u negozji ta' natura kriminali jiġu konfiskati u li daw il-konfiska fritu eh, eh, fil-Renju Unit jekk aħna ma ninfisk l lessi kollox ikun għal xejn. Grazzi, inqata l-mikrofonu u vissa, il-kell islon revival ser. Grazzi, President. L-kriminalità organizzata u korruzzjoni biex jamlu ħsara dawn il-futur tagħna u l koezjoni soċjali fil-pajjiżi tagħna. L-ewwel ħaġa hija l-ħidma tal-Istati Membri biex e, jiġġieldu dan il-fenomenu. Manka l-Unjoni Ewropea hija erja ta' libertà, sigurtà u liġi. U allura e, e, nuqqas ta' sigurtà fi Stat Membru fil-fatt taffettwana lilna l-kollu fl-Unjoni L-Ewropa trid ikollha terfa responsabilità importanti biex tiġieled din il-kriminalità organizzata għandna lkoll insistu fuq il-prinċipji tal-istat ta' dritt fejn ngħixu. Li nikkombattu il- il-kriminalità organizzata hija importanti ħafna anke meta naraw ħasil ta' flus. L-istati membri fil-passat għamlu sforzi biex assiguraw benefiċċji ekonomiċi u allura kellhom ix-xejra li, li jinjoraw e, e problemi fiskali u u allura rridu u rridu wkoll niffaċċjaw il-problemi ta' l-ekkim sejħa tax havens u b'mod li nieħdu passi u jkollna ġlieda ibsa kontra din kriminalità organizzata u nkunu żguri li qegħdin nirrispettaw drittijiet fundamentali tal-bniedem inkella s-soċjetajiet tagħna ma jkunux jistgħu eh, jiffaċċjaw il-futur. Grazzi l-kellim li jmiss l-Onorevoli Tomasic għal minuta. Grazzi kriminalità organizzata ja teddida kull ma jmur qed tikber fl-istati membri tkisser l-istat ta' dritt u l-istabilità finanzjarja imma tagħti wkoll flus u finanzi u armi u, per, u e, personell l dinja terroristika anka dak li ġara fi Franza, juru kemm importanti li nikkoperaw innat il-lum fil-fatt li l-armi li jintużaw eh, fil kasta Pariġi ħarġu minn barra l-pajis minn Bosnia Herzegovina per eżempju. Nispera li dan allura jissir billi nieħdu eh, nkunu attivi u ma jkollniex iktar red tape u entitajiet li huma maqtuwajn mit-teddit veru ta' sigurtà ta' ċittadini tagħna. Grazzi qatih. U l-kellim li jmiss issa fidejn l-onorevoli Chris Ogono sal-minuta. Il-vot fil-Parlament Ewropew dwar il-ġida kontra l-korruzzjoni e, spiċċa fi xejf ma kienx hemm irida politika biex ikollna implementazzjoni effettiva ta' kif suppost ta' biex niġu nifaċċaw l-korruzzjoni għal futur dan għandu x'jaqsam fuq il-konsegwenzi tal-konsegwenzi tal-korruzzjoni tal-passat apparti mill mid-djun kbar li stati membri daħlu għal-jom għanna politiki korrotti li waslu għal il-kumpaniji multinazzjonali biex jaħdmu fiħdan daw il-pajizi partikolari b'mod li jiġbet lejhom li jiġbdu lejhom ħafna flus b'mod korrott Din is-sitwazzjoni partikolari li waslet ovvjament għal dejn pubbliku, dejn li madux jista' jiġi maniġjat tajjeb li l-ċittadini tagħna ma jistawx iżjed eh, iħallsu għalih b'dawn bl-austerità li għaddejjin minna. Allura aħna rridu niffaċċjaw din il-problema u għal dan il-lan irridu kun hemm konferenza fuq dan id-dejn. Grazzi ħafna u s-salun Rovoli Eriksen għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Signora President, anzi, reċentament kellimna ħafna fuq it-terrur u attivitajiet terroristiċi u nuqqas ta' rispettu terdit li kontra demokrazija u hemm teddid oħra issa li ħafna iħossu u dinja illi aħna din nitilfu fiduċja fin-nies fħattijħor u fl-istituzzjonijiet u fil-komunitajiet tagħna u aħna rridu nassiguraw li aħna għandna fiduċja fis-soċjetà tagħna biex bekk inkunu nistgħu ikollna demokrazija eh, li tiġbed lejha li tiġbed il kulħadd lejha. Importanti ħafna li aħna naraw dan. Il-Kummissjoni llum għandha toħroġ bi-strateġija ta' kontra l-korruzzjoni u għanna nkollna il-kuraċ najdu xandu jisir u ix-edin namlu ħażin u min qed jagħmel ħażin. In-nies għandhom ikollhom fuċijiet iktar saħħithom fl-istituzzjonijiet biex bekk l-istati membri jkunu jistgħu jidaħlu it-tibdil neċessarju. Grazzi ħafna. Issa l li jmiss is-sur Korrao. Grazzi. Grazzi President, Giovanni Falcone imħallef u eroj minn sqalija għal segwu il-flus u nsibu l-mafja. U rridu aħna nar dan huwa l-punt ta' tluq. Il-mafja huwa fenomenu globalizzat, ma nix qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa stratta, qegħdin nitkellmu fuq assoċjazzjoni kriminalità organizzata li jafu jigglobalizzaw ruħhom b'mod malajr. Jiena sqalli u niftakar meta tkun żgħir li konna nemnu li l-mafja huwa fenomenu li jeżisti f'Palermo jew f'Corleone. waqt li kien diġa kien jett jaħd jopera bil-flus minnaħa ta' fuq tal-Italja u il-mafja tinsab Berlin, Londra, Pariġi u iżjed kbira mill dak li naħsbu li allura dan il-movement irid jiġi eh, iffaċċjat u miġġieled b'mod eh, flimkien. Grazie ħafna. Merci, monsieur. La parole à monsieur Ferrand pour une minute. Madame le... Signora President, eżis kollegi, jena eh, ma naqbilx mal komissjoni u l-Konsil fuq il-kriminalità naħseb illi dak li għadha kif għaddit minnu Franza eh, ma jistax jiġi separat mill-kriminalità organizzata l-Istat Islamiku huwa imħallas propju mill-kriminalità. qabel ma ġarrew il-bnadar tal-terroristi dan kienu diġa parti mill-kriminalità kulli balli kellu ħafna um, rejati fuq il-pedina kriminali tiegħu qabel ma għamel dak li jagħmel. Hemm li aħna nieħdu azzjoni iktar ibsa. Dak li qegħdin namlu l-lum jurina illi sfortunatament il-kriminalità mhijiex ġestita tajjeb fl-Unjoni Ewropea sur Malnuf. Signora President, kollegi, il-koll nafu kemm kem tiswa l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata li ċittadini Ewropej u l-ekonomiji Ewropej immem xi ħaġa ikbar minn hekk, xi ħaġa li ma tistax tkejjilha il-fiduċja il-kriminalità organizzata it ittellef il-fiduċa ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet u d-demokrazija hija mezz ta' eh, ta' gvern illi propju hija bbażata fuq il-fiduċa. Irridu niġġieldu għal kwalità tad-demokrazija u ġejjieni tal-Unjoni Ewropea irridu niġġildu din it-taqbida u nirbħuha fuq livell Ewropew permezz tal-istituzzjonijiet kollha li jingħaqdu flimkien u għamnek mux qed nitkellem biss dwar l-PPO illi inna nistennew tajċ kem, imma anki il-Servizz ta' Intelligence Ewropew u anki ta' Intelligence Finanzjarja dan mhux biss se jissaħħaħ il-fiduċa imma wkoll iġiha li ċittadini tagħna jħossuhom aktar sikuri. Bħala membru ta' dan il-parlament mill-Bulgari kolli najt illi fil-pajis hemm l-ola uh, eh, livell ta' kriminalità u konfidenza ftit li xejn fil-ġudikatura u għallek jiena u kol se kun involut fil-riforma tal-ġudikatura. Grazzi, Issur Lopez Aguilar, zewġ minuti. Grazzi, Signora President. Kommissarju Avramopoulos għal eh, ħafna żmien il-Parlament Ewropew fem il-bżonn li niġġieldu b'mod effettiv kontra l-kriminalità organizzata. Fondi illeċiti, ħasil tal-flus u korruzzjoni missa wasanna fil-fazi ta' l-azzjoni u importanti li aħna ma nibqax nitkellmu dwar pjanijiet imma nieħdu inizjattivi leġislattivi biex ikonna definizzjoni standardizzata ta' x'nifmu bil-klim or kriminalità organizzata u kif se niġildu kontra l-piraterija, l-falsifikar, etc. Imma mhux biss irridu inkomplu inħarsu l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea bħala il-pilastru ta' dak kollu li aħna qegħdin namlu u biex namlu dan irridu niġġieldu kontra kull tip ta' kriminalità transkonfinali. Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus titlob sistema illi tidentifika l-ħasil tal-flus permezz ta' ħafna mezzi differenti u dana nistaw namluħ permezz ta' koordinament mal-autoritajiet ukoll nazzjonali autoritajiet maħluqa propju biex jiġildu kontra l-kriminalità finanzjarja l-ħasil tal-flus il-ħassil tal-flus u l-kriminalità organizzata mhix biss hija teddida, hija teddida għal kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha kemm huma u jimmina il-fiduċa li għandhom iċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet. Jiġifieri din tmur lilin mill kwistjoni eh, ekonomika, id-demokrazija tistrieħ fuq din il-fiduċa Aħna rridu niġġieldu kontra dan il flagġel illi jeddet id-demokrazija u koll. Minix qed nara s-sur Rope, għallek naddi l-mikrofonu l-Sinjura Klun. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-li qed ikonna din l-opportunità li ndiskutu l-kriminalità organizzata biex eh, ħaġa waħda li żgur nistgħu nagħmlu huwa l nħaffu fuq id-direttiva dwar il-PNR. Dana diġa semma kienem min qal illi kienet il-kriminalità organizzata illi organizzat dak illi ġara Franza il-ġimma li għaddiet. Hemm bżonn illi naħdmu flimkien l-istituzzjonijiet Ewropej li jaħdmu flimkien jaqsmu l-informazzjoni appoġġaw lil xulxin u rridu u koll naħdmu fuq din id-direttiva li se tkun biċċa għodda essenzjali fidejn is-servizzi tas sigurtà tagħna fil-ġlieda kontra kriminalità organizzata u terrorizmu. Il-kriminalità organizzata teddet il-soċjetà tagħna kemm ikun ma' drogi, kontrabandu tal-armi, eh, traffikar tal-bnedmin u huwa rejat serju ferm kontra il-bniedem din hija xi ħaġa li aħna rridu niġġieldu kontra tagħha fl-Ewropa għaliex aħna fl-Ewropa eh, natu valur kbir lill-individwu. Anki il- reati permezz tal-internet, l-abbuż sessuali ta' tfal online huwa reat ikraħ ferm illi aħna rridu niġġildulu l-istituzzjonijiet Ewropej u koll iridu jamlu il-parti tagħhom biex aħna nirbħu kontra dan il-flagell. Grazzi ħafna, issa nagħti l mikrofonu lis-Sinjura Gomes minuta. Wara li nxtraw xi submarines u wara disa snin ta' investigazzjonijiet rajna illi dan saħa dan seħ minħabba illi ma kienx hemm provi differenti minn dak li sar fil-kas tal-Greċja, l-istess kas li involvi il- li involvi il-sottomarini minn huma il-Portugiżi E, e, li l-Ġermanja qiegħda taħbilhom. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli fl-Ewropa u l-Kummissjoni trid tieħu passi inkella dawk li huma korrotti se jkomplu jużaw il-libertajiet tas-suq intern biex jeħilsuha ħafif. U l-Kummissjoni x'qed tistenna li tħeġġeġ il-beħ ta' e, viżi tad deb. għamnek il-Presidenta timterrompi l kellima Sinjura bist il-ħin illi kellek allokat. Is-Sur Maragall, minuta. Grazzi, Signora President. Smajna informazzjoni dwar um, ehm, disastru illi l-koll aħna responsabli għalih, imma irridu namlu għazla l-lum jew nindirizzaw il-kawza jew nkella niddiskutu l-effett ta' dak li huwa għaddej. Irridu nimplementaw leġislazzjoni eżistenti kif imiss. Fl-Ewropa hemm vojt regolatorju li għadna ma mlejniex u li ma narax rifless f'dawn il-proposti. Il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni ħanajduwa kif inhi u kollu ma' rizultat ta' deregolamentazzjoni ta' sistema ekonomika u finanzjarja fid-dinja li bdiet 30 sena ilu. Ħadd ma qed jirrikonoxxi l-paternità ta' dawn l kim sejħa tfal, imma issa qed isiru mostri. Għalhekk hemm bżonn illi nbidlu s-sistema regolatorja finanzjarja. Hawnhekk il-President tinterrompi għal darbohra lil kellim. Grazzi ħafna. Issa naddu għal Catch the Eye. Ħames kellima għal kull grupp nibdew Sur Polċak minuta. Grazzi, Signor President. Jena nishti eh, nitkellem fuq xi ċirkostanzi importanti ħafna il-kriminalità teddet is-sigurtà tagħna. Trasparenza u koll hija odda importanti fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u kriminalità organizzata. Aktar minn 3000 grupp ta' kriminalità organizzata preżenti fl-Ewropa huwa numru kbir mhux ħażin li se jagħmel ix-xogħol tagħna aktar diffiċli. Però irrid ngħid kemmtejn ukoll dwar l-abbuż jew użu ħażin ta' aġenziji tal-intelligence biskuża illi qegħdin niġildu kontra il-kriminalità organizzata li teżisti f'ċerti pajjiżi. Aħna rridu inħarsu niddefendu drittijiet ta' ċittadini rridu nsibu bilanċ u dan ukoll għandu jkun parti mix-xogħol li tagħmel il-Kummissjoni. Sur Negresku, minuta il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni m'għandhomx frontieri Laqqas kulur politiku imma huma bbażati fuq djufija fis-soċjetà u l-Unjoni Ewropea trid tiġġieled kontra dan il-fenomenu billi tappoġġa l-ġudikatura fl-Ewropa. Għanna nappoġġaw il-dawk li dedikaw ħajjithom biex jiddefendu s-sistema ġudizzjarja Jena nishtiq nifraħ li dawk il-professjonisti li ħadmu l-ġustizja fl-Unjoni Ewropea. Aħna u nappoġġaw l-idea ta' ġudikatura b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea sabiex il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni ma jibqawx realtà fl-Unjoni Ewropea. Nishtiqu l-politiki tagħna jkunu kredibbli, ċittadini tagħna jkunu iktar involuti, imma bżonni li nagħtuhom tama mill-ġdid u sabiex jerġgħu jibdew jafdaw u jemlu fil-ġudikatura il-ġustizja hija għal kulħadd irridu ngħidu wkoll illi l-korrutt dawk li huma korrotti mhux postom fl-Unjoni Ewropea u aħna rridu niġġildulhom. Wieħed mill-aktar organizzazzjonijiet ħroġ u eh, li huma ħroġ huma traffika tal-medmili jitraffikaw persuni binqas rispett li mill-li għatu l-xkora patata. Dawn huma anke ċittadini Ewropej, però għan possibli li wieħed ikun jaf l-ammont veru ta' persuni ġi traffikati, l vittmi ta' traffikar jiġu anke rridu jeħlu għal-reati li jiġu sforzati jagħmlu. Dan irridu nwaqfuh anke fuq id-direttiva dwar traffikar. traffikar anke permezz ta' koordinazzjoni, imma mħatfu ħafna għanna x'namlu biex nipproteġu dawn il-vitmi. Timijiet ta' investigazzjoni u x-xogħol tal l huma kollha essenzjali da' mhux biżejjed iridu nkomplu naħdmu biex inqajmu kuxjenza nedukaw ċittadini tagħna u biex huma jirrapportaw is-sinjali li jaraw biex nkollu saw niġġordu dawn ir-reati li huma qed transkonfinari u komplessi minnhom innifishom. Grazzi. Grazzi, issa minuta għal l-onorevoli Gosmar. Grazzi tassew l-ewel qabel kollox xina nixtieq ngħid illi dawk li l-aktar jitkalmu fuq il-korruzzjoni huma il- il- membri tal-Parti Popolari huma stojdu nafna dwar il-korruzzjoni fi Spanja numru differenti ta' kwistjonijiet ta' korruzzjoni li jinvolvu 500 ruħ u persuni differenti mill-sfera politika, inkluż il-Partitu Popolar. Anke il-Partit Soċjalista mhux daqshekk il-bot, però min naħa tal-Ewropa aħna inħarsu lin-naħa l-oħra meta qed jinsterqu il-fondi pubbliċi fi Spanja din il-korruzzjoni issir minn dawk li qegħdin ifasslu il-politika dawk li huma parti minn dawk li jfasslu politika hawnhekk stess. Nietu Junker għandhom involviment ukoll ma, ma dan li ma sar xejn dwar dan. Grazzi tassew. L-Onorevoli Stemali. Minuta. Iva, grazzi signora President, jien nixtieq nirringrazzjakom lill-Kommissarju Avrimopoulos u l-Ministru bħalma smajt ukoll minna ma toklek li jnaqblu bejnietna. Irridu li kunem inqajmu regolament li għanna ġazistenti fil-Stati membri. Eżempju u kol ta' dak li ġara fil-Italja, Rino anke fuq kif ġew ġestiti l-appalti sejħiet għal kontratti anke f'kantone fejn ġi dikjarat illi x-xogħol tal ta' tab mhux se jiġu kontrati illegali għaliex mhuwiex mhumiex suġġett għal mumiex suġġett ta' rejat kriminali għax ma jaqgħux taħta. Għalhekk nixtieq li għal-debaħna nitlobkom tieħdu azzjoni għaliex il-politika għandha tirrappreżenta lil dawk li huma NST u mhux il dawk li huma parti mill ta' organizzata. Grazzi. Grazzi tassew. Nadu issa l nadu issa għal-Kummissarju Avramopoulos. Fesam il komissjoni Mela, fl-aħħar mill-aħħar il-koll naqblu li l-kriminalità organizzata timmina mhux biss l-ekonomija tagħna imma anke l-koeżjoni soċjali u anke s-sigurtà tagħna. Din hija tgħaddi li qed tkompli dejjem tikber. U dan qiegħed ukoll jaqa' taħt responsabbiltà tagħna. Però l-Ewropa mhix qiegħda bidejja fuq żaqqa kif tafu ġiet adottata politika konkretika konkreta u anke ġew stabiliti istituzzjonijiet konkreti bħal Europol, Aġenzija ta' Drogi, il-ħatra ta' koordinatur u anke il-ċentru Ewropew ta' ċiberkriminalità fiħdan l-Europol. U anke id-direttiva ta' attakki ċibernetiċi li l stati membri għandhom jimplementaw sa' settembru ta' din is-sena. Il-Kummissjoni iddeċidiet li tinvolvi anke pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn jiena fil-bidu semmejt il-kooperazzjoni ma' l-Istati Uniti. Aħna nipromuovu u ninkoraġġixxu il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fuq livell Ewropew il-kriminalità organizzata hija definita fil-deċiżjoni qafas tal-2008 8 840. Dan l-istrument jikriminalizza u koll reati li għandhom xaqsmu ma' parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali. Iżda il-kriminalità, il-kriminalità organizzata bħal mafja, press li semmit kamil darba mutul dibattitu tagħna, dawn huma jaqgħu taħt dispożizzjonijiet partikolari ta' kriminalità organizzata f'dan id deċiżjoni qafas. Il-Kommissjoni din is-sena ser tippreżenta rapport li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni ta' deċiżjoni qafas kif għadd aktar kmini. Biex nikkonkludi, dak li jaqadna l koll fl-imkien hawnhekk u fl-Ewropa hija r-rieda tagħna biex u l-impentana biex nġildu b'mod effettiv fil-kriminalità organizzata bil-filati kollha tagħha u noħolqu Ewropa aktar sikura u ambjent l-wieħed aktar jista' jafdaħ kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji. Grazzi tassew, sur kummissarju naddu issa għal Ministru Kalnina Luka Sevica. Grazzi ta' Sir President Onorevoli Membri l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-li kellna din id-diskussjoni daqstant importanti fuq il-miżuri li nistgħu nieħdu biex niġġieldu il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Jien nixtieq ukoll nirringrazzjakom fil tajtuni l-opportunità biex nintervjeni fuq dan il-punt fuq dan is-suġġett daqstant importanti biex nikkonkludi u nixtieq anke inwieġi per il-mistoqsija tal-Onorevoli Wikstrom, Nixtieq nisħaq illi l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni huma azzjonijiet effettivi li ħadet l-Unjoni Ewropea dan iċ-ċiklu Ewropew ta' l-oda biex ikun metodologija biex nġildu din il-kriminalità organizzata b'mod aktar koordinat u nagħmlu l-aħjar użar tar-riżorsi tagħna. Aħna nemmnu bisħieħ illi din l-istrateġija ta' sekurta' interna mġedda ser aġġornata ser tina pass ieħor dim biex ikollna Unjoni li proteġi il-ħelsien ta' ċittadini, il-libertà ta' ċittadini tagħna. Għanna nkomplu ukoll insaħħu dan il-qafas billi ikun toġbiet aktar komprensivi għall-isfidi imposti mill-Komunità Organizzata u l-Korruzzjoni. Il-Konsil għadu impenjat bisħieħ biex jaħdem mod kostruttiv għall adozzjoni u implementazzjoni b'mod effettiv ta' miżuri konkreti li għandhom x'jaqsmu ma' dan. Grazzi tassew, eh, onorevoli membri ta' din id-diskussjoni. Merci madame, le débat est clos. Id-diskussjoni għamallu qabel ma naddu għad-diskussjoni li jmiss, rrit najdilkom illi mill-FDD jiena irċevejt eh, talba li s-sur Marco Zulo jidħol fil-komitat inkom flok il-Signora Diane Chains. Ma nafxekaw xaħat li jishtiq jikkommenta u la ma